Is-seduta tibqa' dejja sa' satejn u mbagħad tibda fit-tlieta u tala fil-11. Nirringrazzja lil kellima kollha, lill-amministrazzjoni u il-President ġentilment jirringrazzja lill-interpreti. Il-lejl tajjeb, Sinjuri.